Il-President. Kollegi, jek joġobkom, ħudu postkom, ħalli nibdow minu fizz minta minuta.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 diġa qed nuru dawn il-badges eh, dwar dan l-avveniment. Nixtieq nistininkom mhux biss illi tipparteċipaw fid-dibattitu din il-Kamra, imma għada fit-tlieta eskwarta wara nofsinhar fil-Giremek Agora se kunem ċerimonja speċjali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 proposta biex in is-sur Katalin Sorin Ivan ikun jihu l-post ta' is-sinjura Daċjana Octavia Sarbu fil-delegazzjoni interparlamentarja relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Komunità Andina. Jekk mem l-ebda osservazzjoni nistgħu narratifikaw din il-ħatra. Issa ngħaddu għal l agenda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 il-grupp tal-ħodor jishtiqu illi dan il-vot jisir ektar tard. Jem xaħat li jixtieq jgħamil din il-proposta minnaħat tal-ħodor? Skużani, kontet kontet informat dwar situazzjoni fil-Belġu għalek ma fimx ċat jekk tawn informazzjoni korretta id-domanda jekk nivvotawx għandix nivvotaw dwar il-kalendarju tal-2012. Fil-grupp tagħna u fil gruppi oħra m'hemmx ftehim dwar dan il-kalendarju qed nitkellmu dwar il-2012.